u l-votazzjoni iseħħu għada f'nofsinhar. Issa nimxu għal punt li jmiss fuq l-aġenda li hija eh, mid-dikjerazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni Rappreżentantoli tal-Unjoni għal affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-sitwazzjoni fin-Niġerja. Fissem ir-rappreżentantoli issa nisimgħu mill-ġdid lill-Ministru Songdal. Issa nitkellem dwar in-Niġer isem ir-rappreżentant Oli. Jina ninsab sodisfat li qiegħed hawnhekk illum biex nitkellem magħkom illum dwar in-Niġerja. In-Niġerja hija importanti ħafna. Il-politika ta' riforma tal-President Jonathan tista' issaħħaħ il-futur tan-Niġerja demokrazija tagħha qiegħda tissaħħa wkoll u l-ekonomija tagħha qed tikber malajr. In-Niġerja għandha l-potenzjal li jissir l-ikbar ekonomika fl-Afrika ta' Sab-Sahara fil ħammes fil-ftit snin li ġejjin. Għanda rwol importanti għalhekk fil-kontinent tagħha u kienet membru tal-Kunsil tas Sigur tas sena l-għaddiet u kif ukoll membru tal-Kummissjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem l-ex-president Obasanjo mexxa dal-aħħar l-ECOWAS u kif ukoll l-Unjoni Afrikana il-missjoni tal-Unjoni Afrikana f'Dakar sabiex jisegwi l-elezzjonijiet u kif ukoll jibgħat messaġġ favur id-demokrazija u drittijiet tal-bniedem. Jien nixtieq nirringrazzjakom tal-interess li kellkom fin-Niġerja fl-aħħar xhur għaliex il-rappresentantoli Ashton fil-laqa taħħa f'Niġerja f'Abuja fit-8 ta' frar kalla laqa pozittiva ħafna u importanti wkoll. In-Niġerja għandha sfidi importanti dima. L-Unjoni Ewropea tikkundanna b'saħħa l-attakki reċenti li saru minn Boko Haram telf kbir ta' ħajiet umani. L-attakki fuq knejjes u kif ukoll attakki terroristiċi fil-ġos eh, fil-26 ta' frar u fil-11 ta' marzu huma xukkanti. Anka l-attakki l-oħrajn kollha bħal dak f'Kano huma u għandhom jiġu kundannati. Sfortunatament in-numru ta' attentati u kif ukoll il-telf ta' ħajjiet umani qed iwassal għal zieda kbira fil-vjolenza. il rappreżentant Tori Ashton u rrit il-kondoljanzi tagħha mal vittmi u kif ukoll mal-familji tagħhom. Nixtieq nieħu din l-opportunità lek biex nagħti l-kondoljanzi u kol u dispjaċir tijaj għattelf ta' zewġ ħajjiet ta' ostaġġi Ewropej fin niġerja fit-8 ta' Marzu. Aħna nikkundannaw dawn l-azzjonijiet kriminali bl-aktar mod possibbli. Il-kondoljanzi tagħhom tagħna imorru lejn familji tagħhom għat-telfa kbira illi ġarbu u nittama li kollhom il-qawwa li jirkupraw f'dan iż-żmien sek diffiċli l-Unjoni Ewropea taħdem mal-autoritajt Niġerjani f'din il-ġilida tagħhom kontra terrorizmu u ċittadini tagħhom biex tipproteġi u tħares li minnu l-iktar vulnerabbli u kif ukoll eh, iżżomm l-istat ta' dritt. Mhux kombinazzjoni illi eh, Boko Haram u l-iktar b'saħħtu fil-Tramuntana tal-pajjiż illi għandha xi wħud mill-ar indikaturi soċjo-ekonomiċi fl-Afrika. Dawn irridu nindirizzawhom b'mod urġenti u aħna bħala msieħba u ħbieb wedna lill gvern illi ħanamlu hekk. Il-miri ta' Boko Haram jaslu kemm fl-istat sekolari u demokratiku kemm il-Musulmani u l-Kristjani. Niġerja huwa stat sekulari b'libertà reliġjuża. kollu Boko Haram qed jipprova jisfrutta id-differenzi etniċi u reliġjużi li dejjem ħajżistu f'pajjiż daqshekk kbir u daqshekk eh, differenti bħal Niġerja. Il-problemi ta' Niġerja huma komplessi u għandhom dimensjoni reliġjuża, però ma nistgħux maħlu biss fir-reliġjon aħna stabilixxejna dialogu dwar id-drittijiet tal-bnedem fin niġerja li matulu l-kustjoniet importanti kollha bħal libertà ta' reliġjon u twemmin ġew msemmija. L-iktar dialogu reċenti seħ fi frar ta' din is-sena u l-Unjoni Ewropea hija impenjata li tappoġġja lill gvern u l-ċittadini tan Niġerja biex ma jkunx hemm abuż mir-reliġjon bħala skuża għal violenza b'motivazzjoni kriminali jew politika. Nixtieq ngħid li l-Unjoni Ewropea kienet attiva ħafna din il-kwistjoni tal-Helsin eh, twemmin speċjalment f'dawn is-snin li għaddew u bħal ħafna pajjiżi u mhux biss fin-Niġerja kien hemm żieda fatti ta' violenza u mibeda reliġjuża. Aħna użajna Ehm, l-istrumenti kollha tagħna kemm f'New York, kemm f'Ġiniva biex aħna nkunu fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-intolleranza reliġjuża. Aħna ħankomplu nagħmlu hekk ukoll għaliex id delegazzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea intalbu li isegwu din is-sitwazzjoni mill-qrib u jirrapportaw dwar il-kustjonijiet u xem bżonn li jsir kif intalab mill-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea fi fra 2011 l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi evalwata fil-Kunsil tal-Affarijiet Barranin fix-xhur li ġejjin. Fortunatament fin Niġerja hemm xi sinjali pożittivi. Il-Niġerjani qed jieħdu inizjattivi eh, bħal pereżempju l-Assoċjazzjoni tal-Studenti Musulmani illi qed turi il dak il kull ma jagħmel ħażin Boko Haram anka fuq Facebook. Eh, mexxejja Islamiċi ta' Niġerja wkoll marru kontra Boko Haram. L-isfijiet kattoliċi ta' Niġerja qalu illi l-kriżi ta' Boko Haram u rrit illi ħafna Niġerjani kemm Musulmani u Kristjani qegħdin jgħinu lil xulxin u jħarsu lil xulxin. Il-gvern il gvern jgħet ukoll jiżviluppa strateġija kontra terrorizmu u ħafna membri eh, ewlenin ta' Boko Haram ġew għas arrestati. Matul il-laqgħat fil-frar eh, mal-gvern Niġerjan jiena rajt ukoll ehm, fiktar dettal din l-istrateġija kontra terrorizmu. In-Niġerja importanti ħafna fil-dinja għandha rwol ta' stabilta fir-reġjun tagħha. Hija raba l-iktar esportatur kbir ta' żejt u kif ukoll it-tieni l-iktar ta' gass lejn l-Unjoni Ewropea. Niġerja edha hemmhekk biex issaħħaħ il-demokrazija u l-libertà u l-pożizzjoni tal-Niġerja fil-kriżi tal-Kosta tal-Lavorju u l-Libja turi dan. Għalek ftit klim jena f'Niġerja sibt imsieħeb illi għandu ħafna mill-valuri li għanna aħna. Il-laqa ministerjali għalek u rrid ħafna possibiltajiet li issa rridu nistudjaw aktar. Kellna ftehim fuq dialogu lokali dwar il-paċi, sigurtà u stabilità u kif ukoll l-interess ta' Niġerja fi tibdil tal-klima u frio 20. U interessanti wkoll kif il-Niġerjani, il-mexej Niġerjani jaraw l-iżvilupp ekonomiku tagħhom u ma jridu jiddiversifikaw id-dependent tagħhom fuq żejt u gass u jridu investu fl-infrastruttura l-agrikoltura u kif ukoll il-ħolqien ta' impjieg għal żgħażagħ u għal popolazzjoni ta' aktar minn 160 miljun ruħ. Jiena ħafna drabi smajt illi Niġerja tinkoraġġixxi l-investiment u l parteċipazzjoni fl-Ewropa wkoll. Min-naħa l-oħra Niġerja għandha problemi serji fosthom il-faqar. E, trid tinżamm għalhekk l-armonija fost li tnejn differenti l-ġida kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità illi huma importanti ħafna. Għalkemm il-rekord ta' drittijiet tal-bniedem tijib fin Niġerja naħseb li għatem oqsma li nistgħu ntejbu. Is-sitwazzjoni ta' sigurtà fin-delta tan Niġer minn kej għal-fat li tijib xorta waħda tibqa' dajfa. Din ir-reġjuni importanti ħafna l-ekonomija nazzjonali minħabba l-produzzjoni ta' żejt. Eh, L-Unjoni Ewropea infatti bħalissa qed implementa programm ta' 200 miljun euro sabiex tgħin din ir-reġjun tiżviluppa. Għalhekk il-kliem il-ġebel jistaw jintużaw biex jifirdu n nisiva pero però nistgħu nibnu l-ponti bihom ukoll. Onorevoli membri, jiena nixtieq nitlobkom li tużaw il-kuntatt tagħkom ma' Niġerja biex tapoġġjaw u tejnuna nibnu dan il-pont ma' Niġerja u għalhekk inħares il-qudiem għal-rezoluzzjoni li l-Parlament Ewropew se jkun qed jadotta għada. Grazzi. Grazie ħafna. Mela, għal PPS Sur Mauro, għal żewġ minuti. Grazie, President. Ministru, nixtieq nirringrazzjak għad dikerazzjoni tiegħek waħda konsistenti u titħol fil-mertu b'osservazzjonijiet importanti anka ta' situazzjoni kif inhi fin Niġerja. Nixtieq infakkar b'mod pubbliku f'din l-awla mhux biss iż ċittadini Ewropej imma nixtieq insemmihom bisimhom Chris McManus u Franco la La Molinari, żewġ persuni illi kienu jħobbu ħafna l dak il-pajjiż u fil-fatt sigrafikaw ħajjithom hemmhekk u wieħed irid iqishom jiena naħseb paċ-ċittadini Niġerjani l-oħra li tilfu ħajjithom f'dawn ix-xhur illi għaddew. Dawn kienu ostaġġi ta' strateġija feroċi. L-istrateġija ġifieri illi bluzu ħażin tal-isem ta' Alla edha iġi tpoġġja l-kubteħ lill-gvern u l-awtoritajiet ċivili Niġerjani fil-attentat tagħhom biex jagħmlu dan il-pajjiż bħala mexxej fiż-żona Afrikana. Ministru, jiena inħoss illi il-problema tan niġerja mhijiex din il-problema etnika u reliġjuża, imma warajja hemm interessi u strateġiji tal-poter biex wieħed jikseb dawn l-interessi u illi fil-fatt eh, kellhom impatt negattiv dawn l-aħħar xhur. Għanna nitħasbu aħna, aħna eh, li għandna l-affarijiet ċari qudiemna ma jfissirx li aħna nistgħu niprevjenu xi gwerra ċivili għax l-istrateġija f'ħafna postijiet eh, fil-pajjiż qed ikollha impatt Iġifiri l-istrateġija tal-gruppi fundamentalisti illi jużaw il-reliġjon b'mod ħażin biex dawn Eh, jippruvaw jikkontrollaw eżempju rizorsi tal-enerġija fil-pajjiż, imma fl-istess waqt qed isibu din id-djufija ta' risposta min-naħa ta' gvern illi jidher wis indeċiż. Għalhekk jiena nixtieq illi inti twassal l-istqarija tijak illi għadek għamilt issa u li waraja inti għandek l-appoċ tal-parlament kollu. Grazzi ħafna. U issa? Veronique de Kaiser, fisem is-Soċjalisti. Grazzi, President. Huwa veru illi huwa diffiċli ħafna fil-kas ta' Niġerja biex wieħed jimmaġina eh, cocktail aktar Eh, kbir fit-tensjoni milli hemm bħalissa minħabba anke l-faqar kbir li hemm u fl-istess waqt il-ġid kbir li hemm eh, f'kumpaniji illi jisfruttaw din il-delta Niġerjana. Hemm il-Kristjani, il-Musulmani, hemm ukoll terrorizmu, hemm il-mowt traġika ta' żewġ ostaġġi u hemm ukoll korruzzjoni politika, hemm problemi soċjali marbuta mal-faqar. Inti kont qed titkellem dwar il-bidu tal-ħruġ ta' din id-demokrazija, eh, ta' tnedija ta' demokrazija u l-fatt l-awtoritajt qed provaw jieħdu l-affarijiet fidejhom, però xorta waħda hemm il vittmi Irridu għalhekk kif qed inti naraw xwol għandha in-Niġerja fuq livell internazzjonali u anka fil-kuntest tal-Afrika tal-Punent kifet inti huma baqgħu għaddejjin bir-riżoluzzjonijiet u inizjattivi biex jiġġieldu għal kontra il-konflitti kellhom anka e, ma laqat ta' medjazzjoni fis-Sudan u anka kellhom inizjattivi oħra riċentement e, anka kien hemm il-forzi tal-pulizija femminili fil-Liberja. Fir-reżoluzzjoni aħna għadin nitkellmu dwar din in-Niġerja b'ħafna uċuħ, imma fl-istess waqt qed naraw il- Eh, aħna nixtiequ li inti anzi tagħmel it-talbit tagħna b'mod ċar. Irridu li kumpaniji taż-żejt li jkunu aktar trasparenti u rridu li dawn jirrapportaw anka fuq il-ħsarat tal-ambjent li huma jagħmlu. Mbagħad nixtiequ naraw il-liġi li tikkriminalizza l-omosessualità li tiġi indirizzata u anka il-ħelsien tal-priġunieri politiċi u anka distribuzzjoni aħjar tal-ġit fil-pajjiż u t-neħija tal-intolleranza reliġjuża. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Xarke. Grazie, President. Is-sena l-oħra? jiena kont osservatur fl-elezzjonijiet fin Niġerja. It-tama u l-antiċipazzjoni fossi ċittadini kienet waħda remarkabbli. Aċċettaw l-osservaturi. Kwalinkwa ħaġa li jassikuraw li l-vot tagħhom ħajkun mod, b'mod trasparenti u l-lejliet lower round kienem eh, bomba illi qatlet 25 ruħ li kuna għedin nipreparaw għal din elezzjoni fostom zaza li kienu għedin servu eh, fis servizzi ta' zaza l-uliet u in nigeria Il-violenza toqtol b'mod indiskriminat u dan fl-imkien mal-faqar u l-korruzzjoni politika u problemi oħra ovvjament ma jridx wis immaġinazzjoni biex jurina kif l-estremisti jilħu l-għaniet tagħhom. Dawn jridu nuqqas ta' stabilizzazzjoni biex bekk ikun jistgħu jużaw reliġjon kontra xulxin u jagħmlu dawk li għandhom jagħmlu. Nigeria għandha 25 miljun ruħ li huma taħt 18-il sena dawn għandhom id-dritt tal-opportunitajiet illi jixir ilhom. Ħafna minn dawn iż-żaza jafu ħafna aktar fuq il-dinja minħabba il-medja u jafu li mhux kulħadd huwa fqir u li mhux neċessarju li wieħed ikun fqir f'pajjiż senjur. Iż-żaza kienu Eh, fil-fatt eh, qed joddu il-voti fl-elezzjonijiet u daw iridu li il-politikanti tagħhom jagħtu kont ta' emilhom. Aħna rridu nagħtuhom l-opportunità għall-edukazzjoni u għall-arfin biex dawn ma jispiċċawx rekrutati minn dawn l-estremisti il-Nigeria hija sinjura fir rizorsi fil-kapital uman u l-Unjoni Ewropea l salitejn biex ikun hemm distribuzzjoni ekwa tal-ġit u biex irdu il-terrorizmu u uh, biex il-Nigeria titmexa b'mod sostenibli. Grazzi ħafna. Al-ħodor, il-Sinjura Sargentini. l-Niġerja waħda mill-ikbar produtturi ta' żejt fl-Afrika. Popolazzjoni kbira ħafna lek jekk l-affarijiet ma jkunu stabbli hemm il reġjun kollu ma jibqax stabbli. U l-affarijiet mhumiex sejrin tajjeb fin-Niġerja. Għalkemm tista' ddaħħal ħafna flus miż-żejt in-Niġerja, xorta waħda għandha nofs il-popolazzjoni li hija fqira u għalhekk hemm ħafna korruzzjoni. Idħul miż-żejt jisparixxi fil-bwiet ta' xi ħut U in-Niġerja waħda mill-ħafna eżempji fl-Afrika fejn ir rizorsi li għandhom eh, fil fatti produċu il-ġit qed ikunu xi ħaġa eh, negattiva. U għalhekk illi l-popolazzjoni eh, tispiċċa fidejn l-estremisti. Kulħat kullħat waħal xurxin faqar eh, waħal xurxin għax reliġjonijiet differenti, twemmin differenti irridu niprovaw naraw x'inhuma ir-raġunijiet tal-faqar li hemm fin niġerja U waħda minn raġunijiet hija il-korruzzjoni u għalhekk l-Ewropa tista' tagħmel xi ħaġa. Hemm bżonn li tagħmel xi ħaġa biex tiġilet kontra il-korruzzjoni permezz ta' direttiva tagħna ta' trasparenza e, u e, permezz tal-produtturi e, tal-żejt irridu naraw illi il-kumpaniji e, Ewropej ikunu trasparenti kemm għana kif ukoll maċ-ċittadini eh, tan-Niġerja. Ix-Shell, pereżempju, il-kumpanija kbira Olandiża li għandha rwol importanti ħafna fid-delta tan niger U l-awtoritajiet ta' l-Olanda E, jistaw jaraw illi ikunem din direttiva ta' trasparenza u jiena nistiden e, biex e, aħna namlu l-almutana biex ikunem progress. Jiena tkellimt wara il-massakri ta' Jos u wara l-avvenimenti illi saru dawn laħa, dan l-aħħar minn Boko Haram, dan kollu jfakkarna li Niġeri huwa pajjiż kronikament instabli dan huwa pajjiż fis-subsahara sinjur fiż-żejt. Għandhom ikunu uh, konxi mill-problemi li hemm u mit-tensjonijiet li jeżistu l-Gvern ċentrali jiġielet kontra ħafna fatturi u għadu jiġret kontra il-korruzzjoni fil-ħajja pubblika. Elementi oħra pal eh, rivolti li ikunem eh, poġġu anka sikurezza tal-pajis eh, fil-periklu. Anka il-kontradizzjonijiet li jeżistu bejn is-sekolaru reliġjon u hemm tħassib dwar is-sostenibilità tan Niġerja bħala stat maqut. L-attentat dan l-aħħar mill-servizzi Ingliżi biex eh, jeħilsu lill ostaġġi eh, Chris u Franco spiċċa fil-mowt taż-żewġ ostaġġi u jiena fisem il-grupp tiegħi nibgħat il-kondoljanzi tiegħi l-familjari tal-mejtin Boko Haram għandu eh, jitressa u dimill-liġi minħabba dan. Il-President Goodluck Jonathan jiprofa ġib sikurezza fil-pajis għat jġilet kontra il-korruzzjoni u għet inaqas il-sussidju ta' zejt biex jiprofa jneħi distorzjonijiet li jeżistu aħna minnaħatana għana natu appoċ il-gvern tijaw minħabba li aktar violenza ħajkun hemm ħatoħloq pro, problemi fl-Afrika tal-Punent u ovvjament ħat irriżulta f'aktar refuġjati li jaħirbu lejn il-pajjiżi Ewropej bħal Renju Unit. Għal żewġ minuti u nofsa. Grazzi, President, kif tiġa edna tikomplu ikomplu l-persekuzzjonijiet u l-qtil tal-Kristjani fin-Niġerja. L-aħħar dejta uffiċjali juro illi l-grupp Haram Boko Haram li jrid jiżlamizza l-pajjiż qatel 1200 Kristjan dawn l-aħħar sentejn u anka minħabba fi 35,000 Kristjan kellhom jaħirbu. Imma anka f'ċertu pajjiżi għara bħal fl-Eġittu u fl-Iraq, pereżempju, hemm eluf ta' ċittadini Kristjani li hemm diskriminazzjoni kontra tagħhom ħafna drabi jiġu maqtula daw jitkeċċew. Isu hemm dan ir-razziżmu reliġjuż kontra il-Kristjani illi dawn isom qegħdin jaċċettaw b'ħafna rassenjazzjoni. F'din is-sitwazzjoni l-istituzzjonijiet internazzjonali inkluż l-Ewropa u il-personalitajiet eh, politiko reliġjużi li għandhom ruoli importanti għandhom jollu leħinhom biex issejħu l-gvernijiet ħalli daw il-ġorri responsabilta taħħom. U nishtiq nara u koll il-ċittadini iżlamiċi li huma moderati u li ovvjament ma jaċċettawx l-estremizmu li dawn ukoll jissieħbu magħna biex huma wkoll jiddefendu id-drittijiet ta' ċittadini ehm, l-oħra li huma Kristjani. Issa dwar il-Niġerja. E, semmiet il-semma l-faqar kbir li hemm ta' e, miljuni ta' Eh, ċittadini f'pajjiż fejn hemm ħafna rikkezza u li jista' kieku jrid jagħti l-benesseri lill-ċittadini kollha b'mod faċli. Kif qalet il-kollega Sargentini, hemm il-problema tal-korruzzjoni li tant hija mifruxa, tant daħlet fis-soċjetà, fl-istruttura tal-soċjetà, illi ovvjament minħabba fija memx suq ħieles, memx rispett lejn l-ambjent, memx uh, futur għal uh, zaza, u ovvjament laqas mem id-demokrazija. Nigeria għandha bżonn klassi ta' persuni li jistgħu jmexxu li jkunu preparati u li jkunu onesti. Mingħajr dawn wieħed ma jistax jitkellem dwar pajjiż modern u pajjiż demokratiku. Grazzi ħafna. Danke. Am Wort ist nun Herr Ewald Stadler. Grazzi ħafna. isur uh, eh, Stadler. President, Sinjuri, Ministru. U forsi veru illi eh, eh, kien hemm eżempji ta' terrorizmu fil nigeria hemm ix-xarija fil-pajjiż, kienem kien hemm eluf ta' ċittadini li nqatlu u għal snin sħaħ ma għamilna xejn. Pero jina nix inkompli ma dak li l-onorevoli provera illi ħafna pajjiżi musulmani eh, fejn palissa hemm ir-rebbija arbija għaddeja fihom jarfu illi hemm il-persekuzzjoni ta' kristjani f'pajjiżi oħra. Hemm din il-pressjoni fuq il-kristjani li jgħixu f'dawn il-pajjiżi waħna maħniex qed noħorġu b'risposta l-Unjoni Ewropea trid tipprova E, tuża strateġija ġdida tkun aktar offensiva u aktar difensiva u koll e, daħal dan kollu fil-politika taħħa għal xejn wieħed joqgħod jadotta l-istqarriji ma nistgħux nittolleraw e, ċertu affarijiet għax is-sitwazzjoni għal Kristjani f'ħafna minn dawn il-pajjiżi żgur mhijiex sodisfaċenti u dawn il-Kristjani għandhom bżonn l-għajnuna tagħna hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq xi konflitt reliġjuż. L-Europa titturi illi hija tappoġġa twemmin reliġjuż u għanna aħna naplikaw pressjoni fuq il-gvernijiet biex dawn il-ċittadini ikollhom dak illi huma għandhom bżonn. Grazzi ħafna. Sfortunatament il-Ministru dal-waqt ħajkollu jħallina jgħid il-President. L-Onorevoli Sandol? Anzi, eh, l-Onorevoli Saundol ħaj jitkellem. Unbat jitkellem uh, il-Komissarju P. Balksvara, grazzi ħafna. Eh, jidispjaċini li jiena ħajkolli nitlaq kmini, eh, għax aħna għandna pajjiż ximmexxu ovvjament. Grazzi tad-dibattitu tagħkom kienu ħed eċitanti. U interessanti, jina zort in nigeria dan l-aħħar u għandi xiftit informazzjoni illi jina nishtiq eh, natikom barra dak li tiġa minn qabel. Umbat wara ħanaddi il-mikrofonu lil kummissarju. Mela, ħanala billi ngħid illi Aw min nixtieq li jkun hemm dan il-konflitt religjus drammatiku? U dak li jrid fil fatt il-grupp armat Boko Haram u aħna m'għandniex naqgħu fil-nazza tagħhom eh, f'pajjiż fejn hemm ħafna reliġjonijiet differenti fejn hemm żwieġ bejn persuni li għandhom twemmin differenti u f'pajjiż fejn ġie evitata eh, ġi evitata din it-tip ġi evitata dan it-tip ta' konflitt irridu noqogħdu attenti aħna qabel ma nilabu bil-karta ta' reliġjon. Pero minkejja dan li kemmet ovvjament nemmen illi kwalinkwa twemmin għandu jiġi mħares u protett f'dan id-dibattitu wieħed irid jara fil kiku taddi eh, eh, eh, kiku jieħu dak li jrid il-grupp Boko Haram dak li jseħħa it-tolleranza tispiċċa jiġifieri. Ovvjament l-attakka illi sar fit-8 ta' Marzu Eh, wassal għal eh, diqa fost ħafna nisu aħna tajna l-kondoljanzi tagħna lill familjari tal-vittmi. Aħna kundannajna dak li seħ u eh, tkellimna dwaru bħala isniħ bħala qatt kriminali għax huwa qatt kriminali li wieħed joqtol lil xi ħadd ikunu x'ikunu l-argumenti li wieħed juża biex jipprova jiskuża qatt bħal dan. Bem lebda ebda argument illi bih wieħed jista' jiġġustifika il-qtil ta' persuna eh, oħra għalek il-persuni jridu jitresqu qudiem il-qorti u jridu jintefaw il-ħabs ma nistawx dawn in isuhom bħala xi martri dawn li għamlu dan l-attak kien attak kien att kriminali Nispera illi ikunem eh, oħrajn fostkom illi kollom opportunità li eh, jizzuru il-Nigeria eh, u jiltaqaw mal-President u l-Mexxija u l-Mexxija l-oħra u l-Ministri u nispera li jintom jirnexilkom tiġulura bl-istess impressjoni li ġejt bija jien ġifiri li dan huwa pajis Afrikan illi huwa ta' kalibru u li għandu politiċi ta' kalibru o li għandhom eh, morali li għedin ifaċċaw eh, eh, sfidi kbar u d ma ninsawx illi dan huwa pajjiż li għandu riżorsi kbar ta' żejt imma fl-istess waqt għandu anka terrorizmu fin-naħa ta' tramuntana tiegħu dan huwa pajjiż illi huwa pajjiż ah, li għandu ħafna faqar veru huwa tajjeb illi eh, il-gvern li hemm palissa wa gvern eh, illi eh, għandu il-morali tijaw. Il-Niġera kalat kabbir kbir reċentement għaw minn fil-fat jgħid li mhuwiex pajjiż firu u hija diskussjoni li wieħed eh, iqassam il-ġid eh, sow u li jkun hemm ġida kontra il-korruzzjoni u fil-fatt hekk qed isir bħalissa il-mexxejja qed jippruvaw jiġildu kontra l-korruzzjoni li hija fil-fatt ġlieda li hija wkoll perikoluża. Jiena għalhekk b'dak eh, b'din l-isqarja tiegħi nixtieq li nawguralkom li jkun hawn diskussjoni tajba aħna rridu ninkoraġġixxu lil dan il dawni il mesċeja biex forsi eh, dan il eh, pajisi kompli bil-progress tiegħu jiena għalhekk nixqilkom il-diskussjoni it-tajba. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa nkomplu bil-kellem għal-imis, Signora Omer Reutenlower, grazzi ħafna President. Kif qalu l-kollegi, President, l amonti ta' nies li għedimma dawn il-gruppi Islamisti bħal Boko Haram zidu u ħafna nies mietu. Ir-reliġjon qiegħda tintuża biex in-Niġerja ma tħallix stabbli kien hemm nuqqas ta' gwerjanza, korruzzjoni għat u b'mod partikolari memx prospetti għazzaza dana kollu. Uwa l-ambjent ideali għall-estremisti kif għallu l-kollegi. Stalina l-Unjoni Ewropea mhux biss li nikkundannaw dawlati ta' violenza ma nagħmlu kull nisaw biex nappoġġaw in-Niġerja naħseb li L-iktar ħaġa importanti hawnhekk ili li aħna bħala komunità internazzjonali nindirizzaw il-kawżi ta' din is-sitwazzjoni. Ir-raġuni għalfejn pajjiż li jista' jkun daqshekk sinjur pa' Nigeria fil-fatt mhuwiex eh, sinjur, rridu naraw x'inhu ma' raġunijiet. Aħna rridu nagħtu kontribut minna ħatana. Min nistaw nifmu il-Ministeru tal affaj Barranin Olandis il ġimgħa li għadda talab li Boko Haram jitnizlu fil-lista ta' organizzazzjoni terroristiċi internazzjonali ma nafx hekk diġà sarid il-ħaġa u jekk ehm, le meta ħassir. Grazzi. Issu l korti l Grazzi, President, jina ħanibda billi nikkundanna il-vjolenza li rajna f'dawn l-aħħar xhur fin-Niġerja. Niġerja huwa l-iktar pajjiż popolazzjoni għolja fl-Afrika. U għalhekk hemm bżonn li narawh ukoll ir-rwol tiegħu bħala pajjiż li għandu ħafna riżorsi ta' żejt ukoll illi suppost għandu jgħinu jiġġieled il-faqar li għandu f'dal pajjiż. President, ħafna drabi aħna il-Komitat tal-Affarijiet Barranin u l-Iżvilupp aħna defendejna id-demokrazija x'nafu x'inhi r-rabta ma' tad-demokrazija u l-iżvilupp. Issa nistgħu naraw l-iktar faqar enormi fil-Niġerja u il-rizorsi tal-pajjiż mhux għadin jitqasmu mal-popolazzjoni ħafna nies huma vulnerabli laqas biss għandhom aċċess għall-iktar servizzi bażiċi. Il-Kumitat tal-Iżvilupp jista' jgħin biex nħolqu strateġija komuni għal ġlida kontra l-faqar u sabiex in-nies ikollhom aċċess għal pereżempju s-saħħa u l-edukazzjoni l-affarijiet bażiċi bla dubju. Hemm bżonn innaqsu n-nuqqas ta' ugwaljanza u rridu aħna illi Iktar ma għaddi żmien inqas ikun hemm nies li qed jinsabu f'faqar estrem. Din il-politika ta' kooperazzjoni però mhix ħadd tkun biżejjed għandna bżonn nippruvaw nilħu koerenza fil-bqija tal-linji ta' politika tal-Unjoni Ewropea ma' Niġerja u nisħaq ukoll fuq l-importanza ta' trasparenza u l-responsabilità tal-intraprizi Ewropej li jaħdmu f'dal pajjiż. Nixtieq nikkonkludi, Kummissarju, billi ngħid illi jeżisti riskju u teddida kbira għal Niġerja u għal-reġjun kollu kemmu. Dena għad nitkellem hawnhekk fuq iż-żieda tal-prezzijiet tal-ikel illi qegħdin waslu għal ġuħ fir-reġjun. L-organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili diġà qegħdin iħabbru għadin il-ħaġa mela ejja nieħdu azzjoni minn qabel aħna ejja nagħtu tweġiba, nippruvaw nsibu tweġiba għal ġuħ qabel ma nħalluh iktar vitmi f'da reġjun. Grazzi ħafna, Assessor Gerns, grazzi President. Il-violenza u l-barbarizmu sfortunatament hija xaġa ta' kuljum fin-Niġerja. Il-kondizzjoni qed fil-pajjiż ideali għal dan. L-awtoritajiet Niġerjani dejjem jiġu imminati minħabba gruppi eh, li għandhom jew aġenda Iżlamika fundamentalista jew inkella qegħdin biex jaqsu il-minoranzi. Iż-żejt li għandu dal-pajjiż mhux qed jintuża sabiex jgħin lil nis kollunkwe ħaġa li tista' żżid istabilità fid-delta tan-Niġer u tiġġielet il-korruzzjoni tkun utli imma responsabilità fl-aħħar mill-aħħar hija tal-awtoritajiet Niġerjani mhux tagħna. Grazzi ħafna issa Sinjura Lambert. Grazzi President, jina nilqa fl-aħħar diskussjoni fuq in-Niġerja Dana pajjiż kbir ewlieni wkoll importanti ħafna fir-reġjun u anke fuq livell internazzjonali. Jiddispeċini l-unika darba li rnexxina niddiskutu l-avvenimenti f'dal pajjiż huwa permezz ta' riżoluzzjoni oħra illi tiffoka fuq ir-reliġjon. Jiena nixtieq nwieġa paċi għaffajt l li ntqalu illum. Ejja nkunu ċari. Il-Boko Haram huwa l-akbar grupp ta' violenza, però mhux qed joqtlu biss li kristjani mitu wkoll musulmani qatlu wkoll musulmani li ma jaqblux magħhom. Kien hemm ukoll kristjani jew l imsejħa kristjani li ritaljaw. U rajna illi anke il-gruppi politiċi minn perspettivi differenti illi kundannaw dawn il-qtil u niftakru wkoll x'jaqgħad dan il-pajjiż mhux biss xi firdu hemm korruzzjoni iva u hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu jiena ngħid għalija nilqa' ħafna il-proċess riċenti ta' Ibori li kien gvernatur ta' Delta ta' Niger illi minn bisaħat jaspicċa fil-ħabs hemm ħafna lek x'nistgħu nagħmlu aħna biex nindirizzaw il-korruzzjoni. Niġerjani jridu gvern tajjeb u huma lesti illi jistennew jekk fil-kjuwijiet għal sigħat sħaħ f'xemx taqli sabiex jivvutaw. Imma l-Unjoni Ewropea wkoll trid tibdel ir-relazzjoni tagħha ma' Niġerja u dal-Parlament suppost qed isaħħaħ ukoll ir-relazzjonijiet tagħna mal-Parlament Niġerjan. Grazzi ħafna. Ski momentan nicht im Saal se. Mhux qed nara Ximanski. Mhux qiegħed fostna. Mela ħana didri ta' Sur Belder għannu ta' nofs. Grazzi ħafna, President. Il-Boko Haram hija organizzazzjoni Islamista terrorista u ħatfet il-Tramuntana ta' Niġerja. Komunitajiet reliġjużi, knejjes, Kolla issa medda. U il-komunitajiet kristjani fin niġerja ta' fuq huma partikolarment vulnerabbli. Ovvjament l-idea li ma jkunx hemm eh, vendikazzjoni mill iżlamisti Dawn il-komunitajiet jeħtieġu l-appoġġ tagħna. Il-Boko Haram irnexxielu wkoll jinfiltra f'istituzzjonijiet Niġerjani issa minn nistaħħom f'pożizzjonijiet importanti. Is barra nissa eċt nsemmieta din il ħaġa fil laqgħa tal-affarijiet barranin. Il-Konsill jaf x'livelli ta' infiltrazzjoni hemm fin-Niġerja minn dawn l-organizzazzjonijiet u fl-Ewropa kemm huma attivi Boko Haram fil-dan id-diaspora Niġerjana, speċjalment fir-Renju Unit, importanti ħafna dan biex nkunu nidħlu nilħu deċiżjonijiet Ewropej. Thank you. Uh... Is-Sinjura Dodds, grazzi President, jiena mill-Irlanda ta' fuq u għalhekk naf il biza u Is-sofferenzi ta' Niġerjani minħabba gruppi terroristiċi li joqtlu l ħadd ieħor minħabba reliġjon tagħhom. Il-popolazzjoni Kristjana ta' Niġerja qiegħda tgħix fil-biża' għaliex dawn qegħdin jiffukaw ukoll fuq postijiet reliġjużi u l-aħħar darba milux fil-belt ta' Jos kien hemm attakk fuq knisja. Huma qalu aħna attakkajna għax din hija knisja u aħna nistgħu nattakkaw kwalunkwe knisja li rridu għadna nibdew aħna. Jiġifieri Boko Haram iridu jeħilsu l niġerja mill-popolazzjoni kristjana tagħha u nifhem iva l-punt li qegħdin qajmu oħrajn din il-kamra ġifieri li mhux kristjani biss mietu u batew u jiena nikkondanna kull tip ta' attak li inti titlef ħajtek minħabba religjon li temmen fija mhijiex aċċettabbli u aħna f'dal-Parlament għandna ngħidu l kif numa dina mhix kwistjoni ta' faqar u korruzzjoni imma dina hija attak fuq sezzjoni partikolari tas soċjetà. fi vielmals. Grazie ħafna. Is-Sur Kaċmarek. President Kummissjoni Sinjuri fl-2010 Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li tikkundanna il-massakri tal-Belt ta' Ġos fejn inqatlu ħafna kristjani. Is-sitwazzjoni fin-Niġerja minn dak iż-żmien law marret l-ar. Il-libertà reliġjuża hija garantita mill-Kostituzzjoni ma l-awtoritajiet mhumiex b'saħħithom biżejjed biex jiġġieldu l-kriminalità organizzata. Il-Boko Haram titterrorizza komunità Kristjana u tipprova iddaħħal ix-xarija fin-Niġerja kollha fid-distri kollha. Tattakka bil-bombi u mietu iktar minn disamit ruħ. Sa ġimgħa ilu mietu Ingliż u Taljani li kienu ilhom jinżammu għal 10 xhur ostaġġi. Il-Parlament l-aħħar darba saqsa jekk il-reliġjon kien il-kawża u l-nija tal-vjolenza fin-Niġerja, sal-esperti għaluna li hemm raġunijiet komplessi ħafna soċjali, politiċi, etniċi, imma issa jidher ovvja iva ir-reliġjon hija raġuni għal vjolenza Boko Haram tfisser il-reliġjon tal-punent hija dnub, jiġifieri huma qegħdin jiġġieldu il-reliġjon kristjana rridu nopponu l-dawk li qegħdin joqtlu lil dawn il-fanatiċi reliġjużi. Wort gemeldet hat sich nun Herr Berman. Sur Berman. Meneer de voorzitter. We zijn alle verontrust over de berichten in Nigeria. De aanslagen van Aħna kwetati fuq dawn ir-rapporti fin Nigeria til fuq til, ħtif tan nies. Attakki fuq knejjes biex joqtlu il-fedili. Għanna bżon ta' dialogu bejn ir-reġjuni u bejn ir-reliġjonijiet ma' l-ewra qabel kollox tapplika l-istat ta' dritt sabiex dawn ir-reati ma jibqawx ma jiġux ikkastigati. Iż-żejt minn flokjen il-pajis qed jeqirdu bit nġis L-Niġerja mistabli xejn mhux talli il-flejjes jidħlu biss fil bwiet ta' kumpaniji multinazzjonali bħal xell imma il-fqar dejjem isiru għażjat fuqra u dak b'saħħithom dejjem jistanew. Fil-pjaniet il-ġodda tal-politika barranija Ewropea prinċipi bħad demokrazija u l-istat ta' dritt u s-sikurta għandhom rwol importanti ħafna. L-Unjoni Ewropea u rappreżentanti tagħha trid tgħin lin niġerja fis-sitwazzjoni attwali li tinsab fiha u dak li nagħmlu aħna juri jekk aħniex qegħdin nagħtu imexxu bl-eżempju. Grazzi ħafna Surinal. Grazie Presidente. Tra le tante sventure della Nigeria. Si... Grazie Presidente Chris McManus u Franco la Molinara mietu fin-Niġerja. Jiddispjaċina għal mewt tagħhom imma anke kif l-operazzjoni ġiet eh, organizzata mill-pajjiżi involuti l-Unjoni Ewropea m'għamlet ċej għaziz Kummissarju. Nixtieq nagħti l-Kummissarju li ċittadini Ewropea għandhom bżonn illi ikollhom wiċċ jaraw il-politika barranija tagħna tidher titkun viżiva. U mhux bħalma rajn issa fin-Niġerja qasbis kapaċi jkun hemm koordinament serju sa mhux tibili noqogħdu nilaqgħu l-feriti. Il-Britanniċi għamlu operazzjoni li kienet falliment u aħna ma minna xejn bħala Ewropa. Il-terrorizmu nikkondannaw u nitolbu li Niġerja tagħmel l-isforzi kollha possibbli Aħna jekk jridu nkunu kredibbli però bħala Unjoni Ewropea u dim iċ-ċittadini tagħna jridu nkunu żja viżivi. Grazzi ħafna Sinjura Loħbieler. Grazzi, Sur President. L-attakki ta' Boko Haram li semmew il-kollegi u ma ta' tkexkix. U dejjem nisimgħu dwarhom fix-xandir Fil-passat kien hemm atti ta' violenza estrema. Fl-2009, fl-2010 wkoll mijiet ta' nies mietu minħabba violenza raġunijiet etniċi, eluf ta' nies bitċaw bla dar. Kien hemm inkjesta u tfassar rapport. Imma fl-2010 fl-2010 jew fl-2008 ma xi darba ġew pubblikati rapporti u ma semmew ismijiet dawn affarijiet serji. U nixtieq li fil-riżoluzzjoni tagħna ngħidu li tkun hemm investigazzjonijiet indipendenti ta' daw il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. U proċeduri tal-dritt kriminali jridu jissaħħu e, u jizvolġu kontra il-qattila. Grazzi għal minuta sa' sinjura Sjobro. Mikro, Przewodniczący na naszych oczach w Nigerii do... Prezydent. Aħna qegħdin naraw it-traġedja fin-Niġerja, il-qtil ta' nies li huma vittmi ta' mibeda reliġjuża, terroristi iżlamiċi li attakkaw il-komunità kristjana sempliċement huma jsegwu reliġjon, tradizzjoni u valuri differenti minn tagħhom. Inkredibbli li ħaġa bħal din isseħ fid-dinja tal-lum. Imma ilhom id disajnijiet li ndunajna li kien hemm eh, problemi f'dal pajjiż mal kristjani u l-komunità internazzjonali ma tantx kienet konsistenti fl-approċċ tagħha mbagħad il-ħadd li għadda rajna l-terroristi minn Boko Haram illi splodew il-Knisja f'Ġos u qatlu 14 ruħ. Illum maħna jdu nikkundannaw dawn l-attakki. Għanna nħejju pjan biex napoġġaw l-autoritajiet Niġerjani. Fil-ġlida tagħhom sabiex jikun hemm rikonċiljazzjoni fil-pajjiż irdu nikkundannaw lill estremisti Iżlamiċi grazzi. Grazzi Sur Mitchell, grazzi President. L-azzjonijiet tal-grupp Boko Haram huma atti fanatiċi ta' mibeda. Jiena inħeġġeġ ir-rappreżentantoli biex tagħmel issa arranġamenti sabiex naċċertaw li huma ħa jitella qudiem il-rati ġustizja. ġustizzja. Boko haram il maddim il 2009 u ħallew mijiet ta' vittmi f'dal ħarsit sitt xhur il-midi tagħhom qegħdin jinkludu wkoll il-Kristjani u mhux biss il-Pulizija u l-awtoritajiet. F'ġos inqatlu 185 ruħ kif smajna. Din is-soċjetà fid-dinja tal-lum dan mhuwiex aċċettabbli. Niġġerja hija tmien l-akbar pajjiż produttur taż-żejt u mijiet ta' miljuni ta' ċittadini xorta jiexu faqar estrem. Naħseb id dinja ħaġa illi qiegħda fuq il-koxjenza mhux biss tal-gvern Niġerjan imma anke tal-multinazzjonali, produtturi. Irridu nikkondannaw u nippruvaw nsibu ġustizzja għal daw li qegħdin jagħmlu dawn l-attakki terroristiċi imma anke naraw kif iż-żejt mhux qed isarraf fiktar. Ġit, Signora Kretu, grazzi Signora President. Dak li qed naraw fin-Niġerja, il-vjolenza, l-estremizmu, jirrappreżenta allarm għal żewġ raġunijiet l-ewwel nett ir-razzjoni bej l-Unjoni Ewropea u il-ġlieda kontra terrorizmu fil- f'daw il-pajjiżi. U parti mek iġendu konsiderazzjoni il-pajis kollu kammu situazzjoni kollha dan huwa waħed mill-iktar pajjiżi popolazzjoni għolja. 148 miljun ruħ li jgħixu taħt il-livell tal-faqar. Dan huwa wieħed mill-iktar pajjiżi kbar tal bħala produtturi taż żejt imma xortu xorta naraw nuqqas kbir f'dak li huwa ġit u distribuzzjoni tal-ġit. Irrid ikun hemm aktar supervizjoni f'dan il-pajjiż sabiex il-gvern ikun jista' jikkontrolla aktar il-faqar il vjolenza Grazzi ħafna dil-kelma l-Onorevoli Peter Leng. Grazzi ħafna sur President, Kummissarju, Onorevoli Membri. Issa għaddit Eh, matul l-elezzjoni kelli okkazjoni li nsirna fil liġerja ħera naħseb li eh, msieħa Pewlini tal-Unjoni Ewropea hemm dawn lati terroristiċi u ta' violenza li qegħdin jiddistabilizzaw dan il-pajjiż eh, speċjalment dak li għandu x'jaqsam fil-ġida kontra terrorizmu jiena konvinti li relazzjoni bejn il-Kristjani u l-Musulmani mhijiex kwistjoni politika interna u l-nija. Naħf li iż-żewġ naħat jixtieq ikollhom żvilupp paċifiku u sostenibbli tal-pajjiż u rridu għalhekk nikkonsidraw id-diversità interna kollha hemm tliet punti importanti ħafna għan Niġerja ġifieri tip ta' tmexxija li nikkonsidraw ir-reġjuni differenti u kif ukoll eh, naraw is-sorsi differenti ta' fejn jiżviluppa l-konflitt. Flimkien eh, rrid ikun hemm ġlieda kontra l-violenza u dan għal dan rridu rrieda politika għalhekk jiena nara pożittiva l-Unjoni Ewropea trid ikobra ma' Niġerja u kif ukoll ikun hemm rrieda politika biex isseħ. Jien nixtieq ukoll nixtieq nilqa l-eċċellenza tiegħu eh, l-ambaxxatur ta' Niġerja illi qiegħed preżenti hawnhekk fid-diskussjoni tagħna llum grazzi. Grazzi ħafna. Nadilo il-kelma l-Onorevoli Strifler. Grazzi ħafna sur President, Kummissarju, kollegi. Il-Parlament tagħna irid jikkundanna bil-qawwa l-avvenimenti reċenti fin Niġerja b'mod partikolari l-atti terroristiċi li saru minnaħa tal-Boko Haram, il-faqar estrem, il-korruzzjoni u tmexxija eh, batuta għamlu għaffaċ li għadhom l-estremisti illi ħadmu iż-żgħażagħ illi ma jsibux impjieg regolari għalhekk il-gvern Niġerjan irid jieħu azzjoni immedjata u jiġġielet kontra l-korruzzjoni u l-impunità l-Unjoni Ewropea tritejn il-gvern Niġerjan f'dawn l-isforzi tiegħu u naħseb ukoll illi rridu nevitaw li niġu bi spiegazzjonijiet simpliċistiċi bbażati fuq reliġjon u rridu naraw il-kawza reali tal-problemi fin niġera li huma ekonomiċi u soċjali u Nigeria niġerju l ikbar produttur ta' żejt mhux raffinat fl-Afrika, però hemm ġestjoni vera ħażina tiegħu. Eh, kemm l-aġenziji awtoritajiet ukoll l-aġenziji multinazzjonali ta' żjut irdu jiżguraw li ma jkunx hemm kontaminazzjoni u jkunu ċerti li tniġis ta' żejt fil-ambjent ma jkomplix jiżdied għaliex qed jaffettwa s-saħħa tal-lokali. Grazzi ħafna, onorevoli Preda issa. Grazzi ħafna. Menxie xi xhur law is-sitwazzjoni fin-Niġerja qed joħorġu għabar dejjem aktar u aktar inkwetanti. E, l-azzjoni ta' Boko Haram dejjem qed isiru aktar violenti mbagħad f'Deċembru 2011 mietu 65 ruħ f'tentattiv f'attentat ta' terroristi. Mbagħad ukoll fil-Knisja Santa Teresa ta' Abuġa kien hemm attakk ieħor u rajna attakk ukoll fil-Tramuntana ta' Niġerja u rajna 185 ruħ li nqatlu f'dawn l-attakki. Issa minn ilu snin illi għadin naraw il-Kristjani u l-Musulmani f'konflitt fin niġerja u situazzjoni sejra lura u ma nistawx namlu sabir ruħna li ma qed jiġri xejn ikun hemm nistaqsi jekk in-Niġerja li huwa l-ikbar produttur ta' żejt fir-reġjun u x'wasal fit-tmiem tiegħu issa bħala pajjiż jekk hux ħajkrolla. Ma nistgħux niċċettaw ta' din intolleranza reliġjuża Il-Boko Haram qiegħed jeddet mhux biss in-Niġerja ma' reġjun kollu kemmu anke minħabba rabtiet li jista' jkollu mal alkajda u mal-Magreb eh, Iżlamiku. Aħna jdu nżidu l-isforzi tagħna sabiex inżom eh, il-kooperazzjoni. Grazzi. Przemoc natli. Onorevoli Xoni jogħġbok. grazzi ħafna, Sur President. Eh, Il-vjolenza bbażata fuq ir-reliġjonijiet ikkawżat ħafna vittmi fin niġerja fl-2009 din il-vjolenza żdiedet ħafna eh, minnaħa tal-grupp Islamist Boko Haram. Sa minn Lulju 2009 dawn organizzaw 160 attentat bil-bombi fuq komunitajiet kristjani u qatlu design disa mitruħ inklużi 44 fjum il-miliet irridu jintroduċu il-liġi ta' xarrija fl-istati kollha tan niġerja u kif ukoll eh, għad tagħmel gwerra kontra l-Kristjani u trid tneħħihom mit-tramuntana tal-pajjiż. Dan huwa l-iktar grupp reliġjuż li qed jiġi persegwit fil-pajjiż. U dan jista' eh, u ukoll l-immigrazzjoni l europa minnaħat tan niġerja hemm instabilta politika kbira fin niġerja hemm korruzzjoni u distribuzzjoni mhux ġusta tal-assi differenti. Huwa pajis li għandu GDP tajjeb huwa wkoll fornitur tajjeb ta' fuel lejn l-Ewropa. Dan għalhekk jista' iwassal għal fanatiżmu reliġjuż u l-Unjoni Ewropea għandha s-saħħa id-dialogu mal-gvern u għandha titolbu jkun responsabli ehm, responsabbli wkoll. Grazzi ħafna Onorevoli Benson. Grazzi ħafna il-Ministru Danis fil-kummenti li għalaq bihom li għal li Niġerja għandha mexxija politiċi tajbin Jista' jkun li għandu raġun, però hija tal-mistħija illi pajjiż illi huwa daqshekk sinjur biżejt żejt bħal Niġerja jista' jkun daqshekk korrott u jista' jkun daqshekk eh, kollu faqar daqshekk mxerret. Eh, Il-President innota it-tensjoni bejn il-Musulmani u l-Kristjani u ħadd ma jista' jaħrab minnha din it-tensjoni, però l-Unjoni Ewropea tipprovdi u provdiet miljuni ta' euro fuq perjodu ta' ħames snin u aħna nistennew illi uh, f'dal kuntest eh, siru ċertu talbiet eh, deċiżi għal salvagwardja tad drittijiet tal-bniedem. Aħna irdu nisħu wkoll fuq il-libertà reliġjuża għax din hija eh, libertà importanti, għad dritt tal-bniedem importanti fin-Niġerja però u mhux fin nigeria biss din il-libertà reliġjuża hija medda u mhux biss dwar dan il-grupp li semmejna eh, rridu nibqgħu nżommu f'moħħna, però rridu nżommu f'moħħna l-gvern ukoll li ma rridux ikun sodisfatt billi sempliċement jitbiet minn dan il-grupp, però irrid jagħmel ċertu tal-bit huwa wkoll. Jiena ċert għalhekk illi hemm bżonn li l-gvern azzjoni f'pajjiżu stess. Razna ħafna onorevoli stażni. Grazzi sur President, aħna il-koll nikondannaw l-atti terroristiċi li sarru minnaħat tal-Boko Haram fuq iċ-ċittadini ta' Niġerja b'mod partikolari daw Kristjani. F'Diċembru f'Niġerja kien hemm aktar minn 200 ruħ mejtaw kif ukoll kien hemm tensjoni bejn Kristjani fin-nofsinhar li qed jimxu lejn tramuntana. Din qed tippreveni għalhekk ir-riformi strutturali illi huma tant bżonn jużi qed mur kontra wkoll l-isforz tal-Unjoni Ewropea illi jridu jwaslu għal żviluppi soċjali, finanzjari u ekonomiċi u qed l istabilta tar-reġjun sħiħ minħabba l-importanza kbira li għandha n-Niġerja hawnhekk is-soluzzjonijiet mhumiex sempliċi għaliex irridu nirrealizzaw li konflitti etniċi u konflitti reliġjużi huma parti kbira mill-istorja tan-Niġerja. Il-gvern irid jindirizza il-kawżi ewlenin ta' din it-tensjoni bħal faqar, għat, korruzzjoni, aċċessa li ma tax-xorb u ħafna oħrajn. L-Unjoni Ewropea qiegħda tindirizza dawn il-kwistjonijiet kollha, però rridu nagħmlu iktar eh, pressjoni fuq il-gvern biex jinforza l-istat ta' dritt u kif ukoll eh, jiġielet bis-serjetà kontra min jagħmel din it-tip ta' kriminalità huwa biss bil-istat ta' dritt illi ħan waslu eh, li jitwaqfu dawn il-gruppi terroristiċi sabiex in-nies imorru lura mir-radikalizmu u mill-mibeda reliġjuża. Grazzi. Grazzi ħafna onorevoli Stasni. Issa l-onorevoli Essaja. Grazzi ħafna, Sur President. Il-Niġerja hija l-uniku pajjiż fid-dinja fejn hemm numru gwali ta' musulmani u kristjani u għet mill-ikbar sfidi politiċi li għanda huwa il iżomm il-pajis maqut u tiġilet kontra il-terrorizmu. Fix-xhur li għaddew il-moviment ta' Boko Haram wetta attakki fuq il-knejjes u fuq binjiet amministrattivi u oħrajn. Eh, l-attakk li kien hemm matul Eh, il-miliet fuq knisja għax ħaġa li aħna ma nistgħux nifmuha. Lan ta' dan il-moviment huwa li fil-fatt joħloq tensjoni bejn il-komunitajiet differenti. Il-mexxej Musulman eh, Sur Buhari kritika ħafna eh, l-azzjonijiet tal-gvern attwali. Għalhekk wasal iż-żmien u huwa iż-żmien tajjeb. biex isiru dawn l-azzjonijiet għaliex iva ħafna istigazzjoni biex jieħdu azzjoni kontra xulxin dawn il-parti differenti tas soċjetà Jingħad li l-Boko Haram għandu wkoll rabtit mal al-Qaida u din is-sitwazzjoni kollha hija influenzata minn dawn il-militanti li jiġu lura minn mill-pajjiżi tal-madwar u kif ukoll il kontroll eh, fuq l-armi legali illi jasal mill pajjiżi ġirin għalhekk irridu naħdmu biex nistabilizzaw dan il-pajjiż. Issa talab il-kelma il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. President, kollegi, komissarju, aħna irridu nagħmlu distinzjoni bejn żewġ affarijiet L-ewwel waħda hija s-sitwazzjoni fin-Niġerja, pajjiż tal-ACP, pajjiż li miegħu għandna relazzjoni tajbin. Kummissarju, inti taf tajjeb daqsi kemm u kif jingħata u tingħata din l-għajnuna. U rridu naraw li dan il-pajjiż b'rizorsi tajbin hekk kif qalet l-Onorevoli stazni jużhom sabiex itejje il-kundizzjoni tajxin tal-pajjiż tiegħu stess. Minna għal ordin realizzaw li Boko Haram qed xib b'mod li jiet eh, jimita l-mod kif gruppi islamiċi oħra qegħdin jagħmlu persekuzzjoni fuq il-Kristjani. Perċentwali kbira tal-persekuzzjoni kollha tal fuq bażi reliġjuża issir kontra Kristjani attualment u aħna rridu ngħidu li d-dinja Iżlamika sħiħa u r-rappreżentanti eh, kollha tal-Islam iridu jaġixxu kontra dawn l-atti ta' violenza u jridu jitbedu minnhom, iridu jieħdu pożizzjoni kontrihom għalhekk. Eh, Rid naraw is siri naraw l-Eġittu u pajjiżi oħrajn u nafu x'seħħ fl-Iraq. Għalhekk naħseb li għal din ir-raġuni U importanti ħafna li s-servizzazzjoni esterna jaħtar rappresentant ta' drittijiet tal-bniedem illi għandu jaħdem b'mod partikolari għal persekuzzjoni ta' kristjani mhux nagħmluha biss għal kristjani biss, però rrid nagħmluha reliġjonijiet kollha. L-ebda reliġjon m'għandha tkun persegwita. Però l-Ewropa hija bazata fuq il-Kristjanità u rridu nejdu u nisħu l-Kristjani ma nistawx naċċettaw li jkunu persekuti. Grazzi ħafna nadil kelma lill-onorevoli Ximaski. Onorevoli membri, Nigeria huwa pajjiż ieħor li l-Iżlamizmu militanti jrid jinforza bil-fors il-liġi reliġjuża tiegħu. Nigeria huwa pajjiż ta' reliġjoni differenti u eluf ta' Niġerjani kienu vittma ta' qtil u stupri għalhekk l-użu ta' xarija fir-reġjuni differenti mhux biss huwa ostili però jxekel lill-Kristjani mill-integrazzjoni taħan fis-soċjetà u għalhekk l-Ewropa ma tistax tibqa' indifferenti f'dawn is-sitwazzjonijiet għaliex hemm traġedja kbira d-dimna l-Istati Membri jridu jagħmlu Eh, Min kollox sabiex eh, titnaqqax l-ostilità fuq bażi reliġjuża fin niġerja Irridu nintensifikaw id-dialogu tagħna u l-pressjoni politika sabiex ħadd fin niġerja ma jista' eh, jaħseb u jassumi li ma nistgħu ma nikundanawx il-kriminalità fuq bażi reliġjuża. Mela, issa wasalna l-proċedura catch eye, nagħti l-kelma l-Onorevoli Bronze. Nigeria għada tiħu lajnuna wara 50 sena ta' indipendenza m'għandix żvilupp ekonomiku u l-maġġoranza tal-ċittadini taqal taħt mill standards istandards ta' faqar. Però Nigeria ira ħabba l ta' daħħalija għanza għandha tmin l-ikbar rizorsi infatti fid-dinja. Dawn il-ħafna oqsma li jtibraw industrializzaw il-pajis barra mill-faqar. Hemm ħafna zoni li qed jiġi fihom tiġi kawżata din il-problema, però in-Niġerja twaħħal fil-konġaturi li jaqtaw linji dritti fuq il-mapep u jġibu n-nis kontra xulxin. Bla dubju dawn kontribuxew għal tal-inqas gwerra waħda fl-1967. Aħna l-Ewropej kikun għamlu l-istess, zbal ma noħolmux illi daħlu nis inkompetenti u inkompatibli fil-Unjoni Ewropea. Namlu aħna din jew le. Grazzi ħafna, onorevoli Bazescu issa. Grazzi, President. L-ħabariet li ħarġu minn Niġerja dal-aħħar ma dejjem tatti violenti u dana jinkwetana Dan huwa estremismu reliġjuż illi iwassal għall attakki dejjem jikbru. Jidu naraw x'nista' jsir biex ma tmux għallar is-sitwazzjoni għax il-konsegwenzi gravissimi għandek pajjiż mijiet ta' miljuni ta' persuni jiexu ħafna gruppi etniċi differenti li 40% minnhom huma Kristjani. Dawn huma komunitajiet li jgħixu li jgħixu f'sitwazzjonijiet serji u diffiċli ħafna iktar minn 80% tal-popolazzjoni qed tgħix binqas minn żewġ dollari kuljum. U dana minn kaj għal-fat li dan huwa pajis bizzejt hemm bżonn illi nippromovu l-paċi fin-Niġerja. Grazzi. Grazzi ħafna. Għaw xaħat li xie jitkellem iktar taħt il-KHDI, mela jider li le, issa nad il-kelma li l-Kommissarju, jek joġbok. Members, Onorevoli membri, jina nemmen illi id-dibattitu tal-lum wera għal dal-boħra l-impenn eh, sħiħ tal-Parlament Ewropew biex jiġilet kontra terrorizmu u kif ukoll jiżgura li jkun hemm id-drittijiet tal-bniedem. L-appoċ kontinwu tal-Unjoni Ewropea eh, fil niġerja u xaġa pozittiva aħna zidna l-kuntatti u l-kooperazzjoni tagħna fin-Niġerja li tinsab f'mument importanti ħafna fl-istorja tagħha. Għandha problemi serji ħafna, però hemm ukoll numru ta' opportunitajiet oħra li rridu naraw. Eh, x'tista' tagħmel il-Kummissjoni għalhekk biex tirrispondi għal problemi li għandha n-Niġerja. Illum aħna qegħdin nejnu l niġerja eh, baktar minn 200 miljon euro eh, bi programmi differenti ta' jnuna. Hemm ħafna sfidi ta' svilupp ukoll li semmew fil-programm tagħna. L-ewwel wieħed minnhom hija l-edukazzjoni. Eh, L-Niġerja ta' Tramuntana għandha oħut mill-lar milar standards ta' edukazzjoni fejn hemm biss 5% ta' tfalli lestu l-iskola primarja. Boko Haram qed tagħmel apposta edha deliberatament twaqqaf l-tfal milli edukaw l-lum infusom sabiex jgħinu l-komunitajiet u l-familji tagħhom u hekk eventwalment ikun jistgħu joħorġu mill-faqar. Għalhekk dak ifisser illi l-impenn tagħna ma' Niġerja għandu jittieħed mod eh, serju importanti ħafna. Rridu wkoll naraw il-kustjoni ta' libertajiet reliġjużi fil-kontest ta' dialogu soċjali. Jiena nemmen illi dan id-dialogu dwar id-drittijiet tal-bniedem nistgħu inkoblu anka fil-qudiem. U il reprezentant kienet involuta ħafna u għandha numru ta' proposti differenti li kella mal-Ministri tal-Affarijiet Barranin il-ġimgħa l-għadda f'Danimarka. Kif tista' l-Unjoni Ewropea tgħin biex Niġerja tiġġieled kontra Boko Haram wara l-laqgħa ministerjali bejn l-Unjoni Ewropea u n-Niġerja aħna bdejna naħdmu fuq eh, il-pakett ta' għajnuna għan Niġerja sabiex tiġret kontra l-terrorizmu li għandha. Dan ħajimxi flimkien mal-azzjoni tal-istati membri l-oħra ħajġret kontra radikalizzazzjoni, il-faqar u l-marginalizzazzjoniet fis soċjetà u kif ukoll il-qat. Għandu dimensjoni ta' ġustizzja u koll u jagħti kas tal-istat ta' dritt. In-Niġerja trid tiġielet kontra terrorizmu blajnuna tal-Unjoni Ewropea u kif ukoll iżommu nridu nżommu f'moħħna l-kwistjoni ta' dritti tal-bniedem. Jien nixtieq nerġa' intenni dak li qalt rappreżentantoli fid 10 ta' Marzu jiena nixtieq nesprimi l-kondonjanzi tiegħi tal-familji tal-ostaġġi li kien hemm fin-Niġerja aħna nikkundannaw bl-iktar mod possibbli l-azzjonijiet kriminali eh, bħal dak li Eh, nies jittieħdu ostaċ. Minnu responsabli irrit jitressaq qudiem il-ġustizzja u jkun responsabli tal-kriminalità li għamel. Hemm ukoll il kustjoni ta' dħul u naħseb li l-Kummissjoni għamlet eh, talba biex ikun hemm aktar rapportaġġ u trasparenza fuq eh, dħul mir riżorsi naturali. Nittama illi aħna nifmu il-ġnida ġnieda kontra il-faqar titlob u tirrikjedi illi l-kumpaniji kollha involuti irridu jirrapportaw b'mod trasparenti fuq il-profitti li jkollhom f'dan il-pajjiż partikolari. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill kummissarju tal-kummenti tiegħek tagħluq. Kien hemm seba' riżoluzzjonijiet mill-gruppi differenti fuq dan id-dibattitu. u id-dibattitu fuq in nigeria issa malu u l-votazzjoni sira da f'nofsinhar. Minajr mandumu aktar naddu fuq il-punt li jmiss tal-agenda tagħna li hija s-sitwazzjoni fil-Belarusja. Eh, Naddi il-mikrofon lill-Komissarju. Eh, jiena kontent waħd u ħafna li qiegħed hawnhekk niddiskuti s-sitwazzjoni tal-Belarus fisem il-rappreżentanta Oli il-Viċi President Ashton. L-Unjoni Ewropea hija mħasba ħafna bin-nuqqas ta' rispett tal